il-rapport ta' sur frit. Għaw, zoċ personi li xti u jitkellmu dwar dan is-suġġett. Is-sinjura ġufrida, nispera li edha għaw. Minuta għandek, sinjura. Grazzi, President. Jiena votajt favor din ir rakkomandazzjoni għax salvagwardja u sigurta ta' kulħadd din hija importanti li il-vetturi tqal jirrispettaw in-normi kemm eh, għattul, tul għal-wisa, għall-loli tal-vettura u anki għat-toqol. Tajjeb ġifiri li kunem eh, mizuri dwar dan it-teknoloġija e jippermattuna li min ikun qed isuq ikun jista' juża apparat għas-sigurtà anki l-emissjonijiet tal-carbon dioxide. Nafu li eh, l-ċirkolazzjoni tal-merkanzija ċirkolazzjoni ħilsa tal-merkanzija u koll irridu nżommu u d-dimajnejna biex insa naraw li min suq dawn il-vetturi jkunu koll fis-sigurta. Grazzi ħafna. Eh, nixtieq nitlob il-kollegi li qed jitilqu biex jagħmlu dan eh, fis-silenzju. Ah Kelly n'est pas Sur Kelly, għaw qiegħed, imma m'intix qiegħed posto kalek ħadżbal, minuta, sinjur. Grazzi, Senjura President, jiena verament kont kontent nivvota favur dan il-rapport mal-grupp tiegħi. Il-grupp tiegħi kollha konna qed naqblu huwa suġġett importanti u kellna dibattitu eh, dwar dan is-suġġett dibattitu interessanti dal-għodu. Huwa suġġett importanti mhux ftit għax il-toroq tagħna jridu jkunu siguri għal kull min jużom. U dan jingħad fi port koll, wieħed irid jara kif innaqsu il-riskju, innaqsu wkoll it-traffiku. Tant għandna traffiku fuq it-toroq tagħna dan għandu impatt, konsekwenza fuq l-ambjent huwa lat li rridu nikkonsidraw. Speċjalment il-vetturi it-tqal, il-trucks per eżempju. Hawnhekk għandna bażi tajba biex inkomplu ix xogħol fuq dan is-suġġett. Grazzi. Grazzi ħafna issa fuq ir-rapport tas sur lama qed nitkellmu fuq il-fond ta' investiment ta' investiment eh, fuq medda twila ta' ta' żmien. F'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika meta wieħed jara kemm hija diffiċli noħorġu minna, mhux faċli li l-Ewropa toħloq postijiet tax-xogħol. Dawn l-investiment jistgħu jgħinu biex nilqu dan lan imma irridu nħarsu lejn l-iżvilupp, ir-riċerka, tant huma importanti għat kabbir ekonomiku anki għal finanzjament fuq medda twila ta' żmien. Il-tkabbir intelligenti għandna bżonn biex nevitaw kriżijiet oħra. Il-fondi ta' Ewropej da ta' nittib jistaw u kol ikunu il-bazi pala flus, pala qed nitkellem ukoll għal l-SMEs jekk rridu li s-sistema taħdem imma ma rridux ninsow l-aspett tat-taxxa bżonn li kulħadd l-Stati membri kollha jagħtu każ li ma jkunx hemm eh, problemi bil-taxxa bil taxxa l kull min irid jinvesti. E signora Maletic. Qed nitkellmu fuq il-konsolidazzjoni tal-budget ukoll din dan huwa punt importanti daqs l-investimenti l-investimenti privati għall-investiment u iktar kompetitività fl-Unjoni. L-Unjoni Ewropea u l-Komissjoni Ewropea fl-imkien ma l-Istati membri tixtieq tistimula l-investiment biex ikun hemm iktar investiment għal proġetti programmi tal-Unjoni li jużaw eh, fondi strutturali u dawn il-fondi u kol ta' medda twila ta' żmien li għadna kemm votajna favorihom aħna xorta nejdu li rridu strumenti għal tkabbir ekonomika tal-Unjoni. Grazzi għal dawn il-fondi se eh, nkunu nistaw nużaw aħjar l-investiment privat u mezzi li joħorġu minn dawk li fadlu eh, għal beneficju tal-riċerka, tal-edukazzjoni, tal-trasport, eh, l-SMIs u kol kun favorjom, Is-Sur Marijas, minuta. Καταψήφισα την έκθεση διότι η συγκεκριμένη έκθεση... Jena votajt kontra rapport għalix dan il-test iżom proċeduri illi waslu għall-ekonomija kazino. 1.6 biljuni għal biex insalvaw il-banek u sadattant kemm għanna miljuni ta' nisqat fil-Unjoni Ewropea u dawn il-fondi ma ġewx eh, minn fuq għall-ekonomija reali. Mbagħad kien hemm mijiet ta' biljuni li ġew imposti bħala eh, taxxa u s-sitwazzjoni dejjem marret tal-lar. X'inhuma? kemm hemm dejn fil-Greċa, hemm ħafna persuni li huma milquta bil-kriżi umanitarja u ħafna qatt u sadattanti rridu ninvestu fl-ekonomija reali u rridu namlu eh, separazzjoni skont il-liġi bejn banek kommerċjali u banek privati. Kelly, għal-minuta. Grazie President, Jiena kont kontent napoġġa dan il-rapport U kellna dibattitu interessanti ħafna fuq din il-miżura dal-ħodu u rapporterla ma' sor għamel eh, xogħol eċellenti fuq ir-rapport. U naturalment jekk aħna irridu noħorġu minn reċessjoni b'sikurezza, rridu ninvestu assolutament, speċjalment fejn hemm bżonn l-iktar Jiena qed naħseb mod partikolari fil-infrastruttura bażika għat trasporti pubbliċi u għall-enerġija u kifat eh, qabel. U kif intqal dal-ħodu, il-banek tana qed jerġgħu jibdew jaħdmu. is sebejn fil-mija tan-nies illi bħalissa qegħdin ifittxu is-self qegħdin qegħdin qegħdin jirċevuh, qegħdin jirnexxilhom U jekk aħna nkomplu b'dawn l-investimenti se jirnexxinna noħorġu mir-reċessjoni u fl-Ewropa jkun hawn tkabbir għal darboħra. Is-sur Polċak, grazzi. Jiena nixtieq eh, il-Kummissjoni eh, nawgura l kummissjoni fuq dak li għandu xjaqsam ma titoli ta' investiment ta' żmien twil. Dawn huma importanti ħafna għaliex l-Ewropa għanda bżon ta' tkabbir ġdid u innovazzjoni kompetitiva, għanda bżon ukoll eh, tipprattika il-politika ta' koezjoni taħħa. Irridu ngħidu illi eh, l-ekonomija, in natura tal-ekonomija hija dejjem ċiklika u wara li jkun hemm kabir dejjem ikun hemm reċessjoni bħala konsegwenza loġika. U aħna għanna issa nippreparaw l-Unjoni Ewropea eh, lejn il-problemi il futuri billi nħarsu lejn il-passat u għal din ir-raġuni jina nappoġġa l-inizjattiva tal-investimenti fi żmien twil għaliex minkejja li aħna rajna eh, eh, illi il-kriżi passata kienet importanti l-Unjoni Ewropea, Però jiena kuntent issa illi il-Ministru ċek għall-iżvilupp eh, lokali eh, il-kellim ġim maqtuħ. Nandu, issa għal l-onorevoli Sojdrova biex niddiskutu il-rapport Mark Tarabella. Grazzi tassew, Signora President, jiena ma votajċ favur eh, l-aħħar rizoluzzjoni ta' din rapport ta' l ta' Tarabella fuq l-igwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel u ħanajdilkom għalfejn. Naħseb illi tlifna l-opportunità biex nibotu messaġġ ċar bħala Parlament Ewropew dwar kif nistaw nipromovu l-pozizjoni tan nisa u kif jistaw da jiġu irrappreżentati aħjar f'entitajiet politiċi. il riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fija mort fija dispożizzjonijiet li għandhom xasmu mal-abort u li bażikament dawn qed isiru bħal l-abort qed isir isu forma ta' kontraċezzjoni għalija dawn huma ċerta forma ta' ħajja u dan jax din hija xi ħaġa naċċettabbli. It-tieni ħaġa l-Parlament ukoll qed jikser regola ta' sussidjarjetà għaliex dan huma kwistjonijiet li jaqgħu taħt l-Istati Membri. Grazzi. Issa ngħaddu għall-Onorevoli Pospisil għal minuta. Grazie tassaw, signora President. Jina fdejt fuq dan ir-rapport naħseb li dan huwa suġġett importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea u jekk il-Parlament Ewropew li naraw bħala entità li tiddefendi drittijiet umani mela l kustjoni tal-ugwaljanza bejn istess hija wkoll parti minn dawn id-drittijiet. Kellna dibattitu sħiħ fuq artiklu 45 jiġifieri id-dritt li n-nisa jiddeċiedu fuq il-ħajja sesswali, is-saħħa sesswali tagħhom u eh, li jkunu jistgħu anke itemmu tqala. Jiena appoġġajt l-artiklu tal-ICR li qal li dan għandu jaqa' taħt il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Jiġifieri li l-istati membri għandhom jiddeċiedu fuq dawn l-affarijiet Jena evvutajt li paragraf 45 xorta nħalluħ għaliex naħseb li id-drittijiet tan-nisa għal saħħa sesswali tagħhom huwa importanti ħafna. Daqs kemm huma importanti l-kontraċezzjonijiet, il-suġġett tal-abort huwa sensittiv ħafna u dan jiġi indirizzat fuq livell ta' stat membru. Grazzi issa għall-Onorevoli Ġufrida għal-minuta. Grazzi jiena xtaqt nirringrazzjakom u eh, votajt favur dan ir-rapport. Rapport, rapport Interessanti ħafna għaliex isemmi numru ta' kwistjonijiet biex nistgħu nieħu l-gwaljanza bejn istessi, gwaljanza vera, m'hemmx ideoloġija qed nitkellmu fuq il-ħajja vera, fuq il-lif ta' maternità, is-saħħa, il-pensjonijiet, ix xogħol ħadd met jitlob aħna qed nitolbu illi inkopru affarijiet fejn in-nisa l-ommijiet, l-aħwa għall-anzjani n-nisa li għandhom bżonn ukoll kura speċjali jekk irridu tassew nagħmlu xi ħaġa n-nisa mela għandna niftakru li biex ninvestu fil-welfare welfare effiċjenti fidejn l-istat U għal-fera kullħat mux għan nisabis, ma nistawx bis naħsbu fi flessibilta u fi tkabbir, għalix l ewwel qabel kollox għanna naħsbu fin nies u drittijiet tagħhom. l ewwel qabel kollox drittiet tan-nisa biex huma jkunu jistgħu jimmexxu il-karriera tagħhom mingħajr ebda dispjaċir. Grazzi tassew, issa minni nara l-onorevoli minar għalhekk ngħaddi il-mikrofon li sur Luk għal-minuta ich habe gegen diesen bericht gestimmt weil Jiena ivvutajt kontra dan ir-rapport. Għax il-dritt tal-abort għal kull persuna bħala dritt eh, uman ma jidirlix li ħaġa tajba. Id-dritt tal-ħajja huwa dritt fondamentali. imma li inti tgħid li kulħadd għandu jkollu dritt għall-abort għalija mill-Parlament m'għandux joħodha deċiżjoni bħal din il-Parlament Ewropew. Hija ħaġa verament ħażina li qegħdin nippruvaw nikkwotaw u ndaħlu din bħala dritt fondamentali tal-bniedem. Grazzi. Grazzi, Signora President. F'pajjiżi fl-Ungerija hemm ħafna u ħafna nisa li ma jafux fej se jaqbdu jagħtu rashom kemm mentalment kif ukoll fiżikament ma jafux x'se jagħmlu. Huma jridu jieħdu ħsieb it-tfal, jieħdu ħsieb l-anzjani, n-nies li, li għandhom bżonn għajnuna, in-nisa jridu juħsibom, jieħdu ħsibhom dan huwa xogħolhom, imma in-nisa jridu jagħmlu wkoll il xogħol tagħhom. Dejjem il-professjoni u il-familja. Hemm ukoll eh, problema bid-diskrepanza fis-salarji jiena il-kom is-sitwazzjoni traġika f'pajjiżi Imma xorta jien ir-riżoluzzjoni ma stajx nivvota favura għax insibu fija il dan il-klawżola dwar l-abort. Imma ma nitkellmux fi riżoluzzjoni dwar il-prevenzjoni. President, jiena il-rapport ta' Mark Tarabella naqbel mod kulturali imma naħseb id-dibattitu ideoloġiku għad għad irridu namluħ id-drittijiet u id-drittijiet għal-persuni liktar vulnerabli, liktar in-nisa. Hemm bżonn ukoll li l-viżjoni tkun waħda lajka id-drittijiet ċivili dejjem nitkellmu minn lat politiku. In-nisa għandhom ukoll jgħixu kif iridu. Anki meta iridu jiġu jiddeċiedu li ma jkomplux bitqala. Jekk aħna n-nisa nirrendhom iktar ħielsa, hemm bżonn ukoll il-President twaqqaf is-sinjura li qiegħda titkellem. Monsieur Sederowski. Is-Sur Sederowski. Grazie. Senjuri, kollegi. Jiena ma stajċ nappoġġa dan ir-rapport anki jekk suppost kellu jkun rivoluzzjoni. Però dan l-aspett aspett qed jimxi kontra l-aspett ta' sussidjarjetà. Hemm ħafna aspetti li għandhom jibqgħu taħt il-kontroll tal-istati membri, per eżempju l-saħħa riproduttiva u sessuali tan-nisa. U kifat ħafna drabi qabel u se nerġa' nirrepeti, anki l-Unjoni Ewropea u l-liġijiet tagħha għandha il-limiti tagħha u dana ma rridux ninsewha. Grazzi. Issa Sur Morgano għal minuta. Grazzi President. Skont il-valuri tiegħi jiena astenejt fuq il-rapport Tarabella fuq il-ugwaljanza bejn l-irġiel u nisa fl-2013. Anki jekk kien hemm ħafna punti pożittivi u stajt naqbel magħhom, però fit-test kienem affarijiet li ma stajx naqbel maħħom fuq id-dritt tal-abort u fil-fat il- debattitu tal-beraħ u anki il-votazzjoni tal-lum eh, kienet eh, kienet kollha mimlija ċifri fuq it-traġedji li jiġu mill-abort. Eh, kien ikun biżejjed nidħlu fil-prinċipju ta' sussidjarjetà u illi skont dan il-prinċipju il-kura ta' saħħa sessuali u riproduttiva tal-persuni tal hija kompetenza tal-istati membri u għal din ir-raġuni jiena esprimejt astenzjoni fuq din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Issa Sinjura Forenza, Fiorenza. Grazzi, President. Jiena naħseb illi il-vot tal-lum kien importanti ħafna. Kien vot, jiena votajt a favur tal-rapport tar Tarabella, illi fil-fat parzjalment et eh, jirranġa il-rapport estrela il-suġġett u għandu jibqa fiċ-ċentru tal-diskussjoni fl-Europa, l-autodeterminazzjoni u s-saħħa tan-nisa u naħseb li testa tarabella qed jikkontribwixxi biex kif nafu in-nisa bħalna illi l-austerità huwa attakk kbir kontra l-autodeterminazzjoni tagħna aħna ma rridux liġijiet fuq il-ġisem eh, ta' tan-nisa ma għandna bżonn ta' sistema ta' welfare u ta' drittijiet li jista' jtina id-dritt li niddeċidu aħna fuq il-ħajja tagħna. Huwa importanti illi anki f'dan il-kontest nitkellmu fuq Osservatorju Ewropew kontra il vjolenza tal-sessi. Il-President tinterrompi l-kellima. Monsieur Chogor. Issa l-Onorevoli Chogor, għal-minuta. Grazzi, nar il-ħat kellna ġurnata internazzjonali tan-nisa li mhijiex biżejjed jekk irridu nikisbu l-ugwaljanza. Wieħed mill-aktar fenomeni li jolqot lin nisa u tfajliet huwa l-traffikar tal-bnedmin. Dan jaffettwa n-numru ta' stati membri fl-Ewropa ċentrali u Ewropa tal-Vant jiena nilqa l-isforzi ta' dan ir-rapport biex naqirdu il-faqar u noħolqu x-xogħlijiet tan-nisa u biex insaħħu n-nisa mod ekonomiku ħalli jkunu inqas suċċettibbli għat-traffikar il-kwalità tax-xogħlijiet ukoll irid jiġi kkunsidrat biex niżguraw li jkollna soluzzjoni strutturata Ħaġa oħra li importanti ħafna wkoll li ġiet magħrufa f'dan ir-rapport torbot ma' tisriħ ekonomiku tan-nisa permezz ta' faċilitajiet ta' childcare u infrastruttura li minkejja dak li ġiet fil-Konsil Barcellona dan xorta hemm noqqasijiet mhux ta' membri inkluż pajjiżi stess. Grazzi. Grazzi tassew issa l-Onorevoli Ġambatski. Grazzi nifsi tassaw kollegi. Jina wisq nibża li il-fatturi esterni jitħlu kol fil-ħajja privata tan-nies. Jina naħseb anke il-grupp politiku tiegħi li il-relazzjonijiet tal-familja għandhom ikunu tradizjonali ma jridux jimbidlu f'pajjiżi fil-Bulgarija l-familja hija waħda magħmula minn raġel u mara. U jiena kontra kull intil minnaħa tal-Kommissjoni u minn xedita oħra. Jiena naħseb li dawn affarijiet privati u mandu jindaħal ħadd fihom kulħadd hemm bżonn jieħu deċiżjonijiet għalih meta jirrigwarda l-familja u saħħtu. Ir-relazzjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa hemm bżonn jibqgħu tradizzjonali kif dejjem kienu fis-sek. L-onorevoli Kelly. Signor President, jena favur l-gwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u aktar ma niksbu dan malajr ah- aħjar, imma fl-istess ħin hija ħasra. Ħasra li kien hemm rakkomandazzjonijiet f'dan ir-rapport, f'dan ir-riżoluzzjoni kif semmew oħrajn li kellhom x'jaqsmu ma l-abort u li dan ikunu disponibbli madwar l europa kollha u jiena għalhekk votajt kontra dan din dan ir-rapport, jiena kontra dan il-konċett ta' abort madwar l-Ewropa. Jien ħoss li dinja xi ħaġa għandha tiġi deċiża mill-istati membri innifisom. U dan jikkonċerna n-nisa u mhux l-irġiel imma meta niddiskutu dan meta diskutiha dan is-suġġett Meta nerġgħu niddiskutu dan is-suġġett naħseb li għandna wkoll niffokaw fuq il-kwistjoni tal-ugwaljanza u n-nisa wkoll u aktar ma nagħmlu dan malajr aktar aħjar. Grazzi tassew l-Onorevoli Petir. Jiena kol favur l-ugwaljanza u l-kondizjonijiet indaqsa l kulħadd imma dan ir-rapport ma fihx dan fit-titlu tar rapport insibu kemm ogwaljanz, ma dan ma nsibux fil-kontenut, jiena mħasba mill-mod kif qed nonfqu l-flus u naħlu l-ħin nivutaw fuq riżoluzzjonijiet li diġà nafu li huma kontra il-kunċett ta' sussidjarjetà id-deputati illi jappoġġjaw dan il-rapport edin iżidu l-inċertezza legali u edin u kol jamlu ħsara fuq l-istat ta' dritt dan għalili ħassibni għalix fl-istess ħin mux etjirna xilna nidentifikaw li kawzi veru ta' diskriminazzjoni f'soċjetajiet tagħna. Jiddispjaċini li din ir-riżoluzzjoni issa spiċċat isna qegħdin reklamaw l-abort. Dan huwa sejf għal demokrazija u l-ugwaljanza li nitkellmu ħafna fuqha imma li mar nix niksbu għal kulħadd. Grazzi, issa naddu għal spiegazzjonijiet tal-voti fuq il-rapport ta' sur Messerschmitt. L-onorevoli ġifida l minuta Vore perché jina votajt favur għax il-kompetitivita hija waħda mill-mezzi biex noħorġu mill-krizi politika ta' kompetitivita iġib suċċess għall-Unjoni Ewropea u ovvjament iġib ġit li ċittadini fil-snin li ġejjin eh, huwa importanti ħafna fis se jkun is-suq uniku għad-diġitali fit-trasport l industrial bżonn fl-enerġija hemm li noqogħdu attenti ħafna għal suq digitali imma eh, mingħajr ma nisow dawn l-oħrajn li kollha għandhom impatt fuq il-ħajja tan-nies tal-Ewropa. Hemm bżonn ġifieri dan is-suq naraw kif insaħħu jiena naqbel mal-rapporter li l-inizjattivi ridu jkunu koordinati imma ma rridux ninsow tkabbir u x-xogħol. Grazzi il sinjura Borzan. Uċeno kao jedno od najvažnijih generatora gospodarskog rasta u Evropi. Il-kompetitività qed naraw hija li waħda minn l-affarijiet li tiġġenera l-ekonomija iktar minn 20% tal-konsumaturi jgħidu li ma jistawx jixtru permezz tal-internet illi l minn pajjiż tagħhom jiena jekk rrid nixtri parżarbu mill-Estonja, is-server ma ħallinix eh, ikun servizz limitat per eżempju għal franċiżi u għal ġermaniżi biss. Jekk nixtieq nixtri eh, umbat eh, ikolli u koll, per eżempju, nixtri eh, xi affarijiet xi pajjiżi mbagħad imur nuża dak il-kreditu x'imkien ieħor permezz tal-internet ma jgħallinix. Ġifieri l-kompetittività eh, eh, mhux xirqa l-istess irridu naraw kif neqrduha. Grazzi. Is-Sur Marias. Il-kompetittività il-kompetitività ċertu ċirkostanzi tista' ġib għad kabbir u iktar xogħol f'dan iż-żmien ta' austerità u faqar fl-Ewropa. Imma hemm bżonn li naraw li xogħol ikun xieraq u biex dan isir irridu niġildu kontra il-dumping soċjali għax dan għandu effetti kontrarji. Araw per eżempju il-lax leaks. Problema oħra kienet di Iġifiri kompetittività fil-qasam ta' ħażina fil-qasam ta' taxxa ikun hemm ċertu pajjiżi li jagħmlu monopolju. Għalhekk il-kompetittività titkun waħda xirqa u ġusta. Dawn l-idejat mhumiex eh, fir-rapport tal-jekk kif utajt kif utajt. sinjura Maletiċ minuta. Grazie. Il-politika tal-kompetizzjoni hija waħda mill-magni iktar importanti għall-innovazzjoni u għat-kabir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, però il-prassi legali differenti fl-Istati membri qed iwaslu għal frammentazzjoni tas-suq U dan mhuwiex qed jgħin e, fil-ġlida kontra l-monopoli. Il-monopoli joħolqu telf sa 320 biljuni ta' euro, li huwa 3% tal-GDP Ewropew. Aħna rridu nistaqsu jekk il-politika ta' kompetizzjoni mhix qawwija aw biex tgħin l-SMEs tagħna. Id-differenzi fil-prezzijiet u fil-servizzi u fil-prodotti jiġu mħabba fl-approċ differenti bejn stat membru ieħor meta niġu għall-għajnuna u għall-eżenzjonijiet. Irridu nbidlu u namlu iktar modern kif isir e, issir l ajnuna tal-istati biex isir inċentif minn flok. Grazzi. Issa, signora Tomasic. Grazie. Jiena appoġġajt il-rapport tal-kollega Messer Schmidt, għax jien naqbel miegħu. Il-politika tal-kompetizzjoni hija kondizzjoni assolutament neċessarji biex nżibu biex nżidu l-kompetizzjoni u l-impigi u l-kompetittività tal-ekonomija tagħna. U nixtieq ngħid ukoll illi hemm xi swieq tal-istati membri li ġew li huma liberalizzati fuq il-karta biss għax għatanna ħafna Eh, eh, monopoli, ex monopolisti, u mħabba dumping tal-prezzijiet edin joħonqu il-kompetizjoni privata. Dan il-mod eh, wassal għal situazzjoni li fija il ċittadin iva għandu prezzijiet baxxi, però fl-istess ħin irid iħallas taxxi għoljien ħafna biex e, e, jirsolvi il-telf e, ta' dawn is-soċjetajiet pubbliċi. Hekk iridu nimxu l-qoddim fuq is-suq interni iridu nagħtu drittijiet ugwali għal kulħadd. Grazzi, issa nisimgħu minn is-sur Sani. President. Jiena membru tal-Parlament u shadow rapporter u għal daqstant jiena votajt favur u jiena kontenta illi il-rapport se ġelna namlu pass il-qoddim biex namlu protezzjoni tal-impigi u biex insaħħu servizzi pubbliċi. La jienu laqqas il-grupp TISD ma nistgħu nappoġġaw illi il-grupp ALDE ikun favur tal-privatizzazzjoni, per eżempju fis settur tat trasporti. Il-punt 35 tal-rapport ma jistax għal daqstant jiġi interpretat tajjeb u għal daqstant minkejja dan aħna però stajna anki napoġġaw il-rapport. Il Issa ngħaddu għal Zalba Dilegan. 2013 Il-rapport tal-Bank Ċentrali Ewropew għal 2013 nagħti il-mikrofonu lill-Onorevoli Lopez Bermejo. Signora President, jiena kontra dan ir rapport għaliex ma naħsibx li għandna niddefendu l-azzjonijiet tagħhom fil-dan il-Parlament Demokratiku, aħna għandna nappoġġaw l-istati, il-banek għandhom jgħinu l-istati membri biex l-ekonomija tagħhom unu fuq saqajhom anke kustjonijiet ta' dejn u anke depositi ma' minflok, isur drag qed joħloq bubbles finanzjarji oħra u mhux qed jippermetti li l-kreditu jasal għal dawk il-gvernijiet li qed jiġġieldu għal ħaddiema tagħhom. U huwa appella għal riformi imma dan mhux ta' tannu il-voti tal-lum werew illi maġġorità tal-partiti hawnhekk jippreferu illi il-finanzi jkunu aktar ta' solidarjetà mal mal-stat membri, jistollu kemm ma jidrix li qiegħed hawnhekk għalhekk Nadwar għall-Onorevoli Ġifrida dal minuta Dan il-rapport jisemmi u kollu operatu u l-azzjonijiet tal-Bank Ċentrali f'dawn is-snin. Napprezzaw il-mużuri ta' politika monetarja li mhumiex konvenzjonali Naħseb ukoll li l-lin minn stabilità tal-prezzijiet fost il-prioritajiet tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu jkun hemm ukoll għanijiet għat tkabbir u l-xogħol l-impjiegi. Dan mhuwiex biżejjed għal miżuri ta' politika ekonomika rridu wkoll naħdmu fuq riformi strutturali għall-investimenti. Dan huwa sinjal pożittiv anke l-pubblikazzjoni tal-rapporti tal-minuti tal-Kunsil Governattiv dan kien meħtieġ li nibatu messaġġ ċar ta' trasparenza. Grazzi. Grazzi issa l-onorevoli Pagas Sartunda mhux hawnhekk għalhekk ngħadu għall-onorevoli Marjas. Jena ibbutajt kontra dan il-rapport għalli xifahar il-fat li l-Bank Centrali Ewropew ma kienx qed l-Istati membri. Mod partikolari fil-kas tal-Greċja fejn Mario Draghi kien qed jimponi politika politika li mhux taqsek adattata. Nixtieq nirringrazzakom tal-appoġġ li intom rejtu ma' din l-emenda għaliex hemmhekk il-Parlament qed jappella li ntemmu l-konflitt ta' interess b'tali mod bil-mod li bih jaħdem il-Bank Ċentrali Ewropew. Jiġifieri li l-Bank Ċentrali Ewropew ma jistax ikun parti ta' trojka u fl-istess ħin ikun bank indipendenti. Aħna Neħejna it-trojka minn pajjiżna u dan huwa il-messaġġ li ħareġ mill-elezzjonijiet f'pajjiżna u l-battalja għaddejja. Grazzi l-Onorevoli Kelly. Uh, Grazzi, President. Jiena votajt favur dawn il-proposti kollha flimkien mal-grupp tiegħi u dan ir-rapport u hekk bil-fors kelli nagħmel għax nisma li s-sur Draghi meta kien ippreżenta din il-proposta naħseb li il-rapport isostni dak li id-dikjara u. Xoll li għamelu u għatamin faħru. Jena nil kollox dak li nsibu fil-rapport, imma nishtiq u koll nejt li hemm illum eh, hemm zimmel ta' tiġrija. U jiena għandi l-flus fuqu. Nispera li l-zimmel jiġi l-ewwel u nispera l-istess li jiġri għas-sur Draghi. Grazzi, ħafna, is-sur Polċek. Grazzi, President. Ovvjament jiena lil kollega nishtiqlu li il-zimel tijaw jirbaħ, imma il-rapport tal-ECB tal-2013 nixtieq ngħid li jiena qed naqbel mal-mod kif qed jimxi l-ECB. U irnexxielu irrażżan ir-riski kbar id-deflazzjoni fl-Ewropa. Anki iġifiri il-taffi l-problemi li setaw ġew fuq l-Ewropa, problemi iktar serji, qed nitkellmu fuq ħafna flus. Imma xorta, ir-riski ta' deflazzjoni li qegħdin niffaċċjaw jiġġustifikaw il-miżuri li jieħu li sibi u għalhekk li sibi e aħna hemm bżonn appoġġjawha. Bekk ġifiri wassalna għal l-axħar kellim fil-laqa tan